fuq il-Green Paper dwar ir-riforma tal-politika komuni tas-sajt. Suġġett ta' importanza kbira u li qed jingħata attenzjoni kbira f'ħafna pajjiżi, f'ħafna setturi, ovvjament anka f'pajjiżi Ovvjament ser nibda billi nagħti ċans li rapporter, Sinjura Patraw Neves, sabiex titkellem għal erba minuti, Sinjura. Grazzi ħafna, Sur President. Sur Komissarju, Sinjuri, jiena nishti eh, namel referenza għal eh, nix nsellem grupp ta' 50 sajjiet li eh, suppost waslu biex ikunu maħna unnek prezenti fil-hemicycle u nixtieq illi fissem il-membri kollha tal- eh, tal-Kumitat tas-Sajt nixtieq nirringrazzjaw max-xogħol kollu li isar u sodisfatta ħafna li issa wasalna għal dan din il-fażi għandna rapport qudiem il-plenarja għandna l-preżentazzjoni anke llum. Il-politika eh, komuni tas-sajt hija importanti ħafna, emblematika l-Unjoni Ewropea bdiet mod formali fit-tmenijiet kien hemm ir-riforma l-ewwel riforma fl-2002 u bħalma nafu xi problemi ewlenin marbuta ma' s-sajt u ma' l-sajt zejet l-overfishing il-tip ta' taħut u ma' problemi li għadna kaxkru għamana sal-lum għalhekk irridu nerġaw nagħmlu riforma tal-politika komuni tas-sajt, riforma profonda illi ilha mistennija bil-ħerqa mill-industrija tas-sajt. Liema direzzjoni għandha tieħu din l-industrija ser applikat applikat permezz din ir-riforma Irridu nilħu bilanċ bej is-sajt u l-ambjent u anka l-konsiderazzjoni soċjali u ekonomiċi. Irridu mill-lat ambjentali naraw li kunem bizzejet ammonti taħħut, stoks bizzejet li anka bat mill-lat ekonomiku naraw illi l-industrija tkun tista tkun sostenibli u fuq bażi ekonomika soda. Minajr ma jkollna dawn it-tliet għanijiet flimkien l-industrija musser tkun viabli fiħdan l-Unjoni Ewropea. Dawn huma prinċipi ġenerali. u fl-istess waqt qed nippruvaw illi jkun hemm inqas sajt u fl-istess ħin ikun hemm uh, l-istess ammonti ta' stokk. Irridu ninvestu aħjar, irridu nsaħħu is saħħanka tas-sajjieda fejn tidħol implementazzjoni tal-politika komuni tas-sajt illi anka ma jkun jistgħu jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom skont il-kondizzjonijiet u l-bżonnijiet anka tal-ibħra. Idu naraw li kuna manager iktar viċin tal-bżonijiet tal-żoni eh, kostali. Jendi kuna monitorat ċaħjar tal-flotot industrijali u tas-sajt. U għanna bżon modelli ta' manager li kuna adattati għal reġuni differenti tas-sajt. Hemm bżonn ukoll insaħħu s-swieq għal prodotti tal-ħut. U rridu nikkonċentraw fuq uh, prezzijiet aħjar anka għal eh, sajjida meta u majbijaw l-prodott tagħhom. Iddu naraw li kunem hemm prassi tajba u rridu niggarantixxu wkoll iġene tajba għal flotot. B'tali mod li jkollna industrija tas-sajt sostenibbli fl-Unjoni Ewropea. Ovvjament rridu neħdu konsiderazzjoni wkoll il-bżonnijiet tal-industrija ta' proċessar, neħdu konsiderazzjoni wkoll il-bżonnijiet tan-nisa fil-industrija tas sajt. Kulħadd għandu rwol importanti, rridu naraw illi anka l-importazzjoni fil-qasam tas sajt tkun tal istess livell u l-istess tajjim palmanna manna meta mqabel mal-attività li seħ fis-sajt fl-Unjoni Ewropea fejtħol is-sajs id-daqs tal-ħut fas l-oħrajn u importanti wkoll illi nżommu l-istess eh, trattament nixxen ringrazzja ħafna lir rapporter, shadow rapporter tiegħu dak kollha li ħadmu miegħi. Ningrazzja wkoll il-membri tal-Komitat, is-Segretarjat tal-Komitat, is-Segretarjat tal-Parlament Ewropew u daw kolla li ħadmu miegħi fostam l-istaff personali tiegħi dan ir-rapport. Dan huwa rapport li ħareġ grazzi għax-xogħol u l-isforzi ta' tim sħiħ. Nittama issa l-Parlament jaddotta dan ir-rapport. Is-sur Fregero li huwa segretarja ġenerali għal qasam tas sajt fi Spanja. Grazzi ħafna sur President il-Presidenza. Tixti eh, li tirringrazzjakom tal-kontribuzzjoni tagħkom bħala Parlament għal jgħin il-proċess ta' konsultazzjoni fuq il-Green Paper l kontribuzzjoni tal-Parlament Ewropew ser jittieħdu bis-serjetà anke min-naħa tal-Kummissjoni meta jkunu qed ifasslu l-proposta leġislattiva tagħhom. Il-Konsill ukoll se jkun qed jevalwa bir-reqqa punti kollha li tras nagħta tal-Parlament b'tali mod li nkunu nistgħu nikontribwixxu għal eh, proposta leġislattiva anka fil-proċess ta' teħi ta' deċiżjoni. Il-Green Paper tal-2009 illi qed timmira anka għal l access capacity, um, l-istruttura, l-adazzjoniet tal deċizjoniet fuq żmien qasir u dak kollu li affettwa dan is-settur anka xidri meta wieħed ma jimxiex mar regoli il-Green Paper qed tevalwa il-modi kollha kif uh, dawn id-djufijiet fl-istruttura nistgħu nittrattawhom anka il-reġims differenti għal flotot industrijali kif ukoll il-flotot żar, il-problema ta' rimi, il- gwida ħjar għal swieq l-integrazzjoni tal-politika komunità sajt fil-kontest ġenerali tal-politika marittima il-finanzi pubbliċi kif ukoll il-dimensjoni esterna tal-politika komunità sajt l-istati membri huma nfusam kif ukoll il- konsil qed jevalwaw dan kollu u f'Diċembru tal-2009 il kummissjoni laqat mal 1700 uh, suġġeriment kien hemm numru ta' laqat u settembru tal-2010 se nkunu qed niffukaw fuq il-kontribuzzjonijiet uh, ewlenin, se jkun hemm skambju ta' idejat, se jkun hemm anka seminars għaddejjien ser ikun hemm anke kwistjonijiet marbutin ma' drittijiet ta' sajt. Illum hemm seminar marbuta mal eh, flotta tiżżar kif ukoll il-perspettiva finanzjarja se niddiskutu f'April u eh, l-iskart u r-rimi f'Ġunju. fit tlieta ta' Mejju ser ikonna ġewwa la Korunja konferenza minn tal-Presidenza u l-Komissjoni li ħat titratta tlet aspetti ta' riforma li maniġurjar tal-popolazzjoni, li finanzjar tas-sajt u fil-nar l-4 u 5 ta' Mejju ser ikonna laqa ministerjali u l-Ministri ser ikuna tħarsu lej riżultat tal-konferenza u jista' jkun ukoll illi il-Konsil ta' Ġunju jinkludi wkoll fl-aġenda tiegħu diskussjoni informali fuq il-tibdiliet proposti u tilet fażi li mbagħad tibda fuq fit-tieni nofs tal-2010 l-Kommissjoni toħroġ il-White Paper ikolla l-proposta leġislattiva sħiħa kif ukoll il-miżuri tekniċi kollha u regolamenti fuq li finanzjaru l-miri tal-politika komunità s-sajt li għandhom jidħlu fis-seħħ Eh, pala riforma fl-2013 il- Konsil għadu maħax pozizjoni formali u deċiżjonijiet formali tiegħu serja mill-om la darba tinħareġ il-proposta leġislattiva minħat tal-Kommissjoni fl-2011. U ser tagħmel minn kollox u timxi anka mal-proċess tal kodeċizjoni Grazzi ħafna l-Sur Fragejro naddi l-Sinjura għas-Sinjura Damanaki għal-Komissjoni nixtieq nilqak hawnhekk fil-Parlament ma nafx hekk l-ewwel darba li inti qed intervjeni hawnhekk fil-Parlament, però hija żgur l-ewwel darba li kont qed immexxi s-seduta meta inti qiegħda hawnhekk preżenti għalhekk nixtieq nilqak hawnhekk u wara l-wol eċċellenti li kellek diġà fil-Kummissjoni aħna qed nilqgħu hawnhekk eh, anka għal dan id-dibattitu ta' daqstant importanza. Lodwa tajba sur President, grazzi ħafna tal-appoċ tiegħek. Sur President, onorevoli membri, peress li dan huwa l-ewwel diskors tiegħi bħala il-Kommissarju u dem il-membri ta' din il-Kamra nixxin ringrazzjak tal-opportunità li jina nindirizza l parlament Ewropew jina onorata ħafna illi jina edda unnek illum ma'kom sabiex niddiskuti riforma tal-politika komuni tas-sajt li hija eh, kwistjoni ewlenija għas-settur kollu nixtieq nifraħ li rapporter is-Sinjura Neves għall isforzi kbar tagħha sabiex tiġbor flimkien pożizzjonijiet differenti permezz ta' dokument konsistenti. Naqbel ħafna li għandna bżonn riforma radikali sabiex e, ndawru u ntejbu d-djufijiet tal-istruttura tagħna. Ir-riforma tal-2002 ma kienitx bizzejiet ta' suċċess, issa rridu nindirizzaw id-djufijiet kollha li kellna tal-passat sabiex ikonna e, riżultat aħjar fuq front ekonomiku, soċjali u ambjentali bi konsultazzjoni turi li hemm appoġġ wiesa għal din ir-riforma. Ovvjament illum ma nistgħux inwieġbu inwieġeb għal kwistjonijiet kollha li u permezz tar-rapport tiegħek, però jekk inżomm anke f'moħħi l-emendi ta' kompromess anka marbutin mal-overcapacity, il-sajt fuq skala żgħira l-iskart it-twarrib tal- u dawk il-punti kollha li għaw taħt din il-politika nixtieq ningrazzjak tax-xogħol u tal-punti kollha tagħkom fuq fondi pubbliċi. Jina nemmen li għanna nifukaw s-sussidji tagħna sabiex ikona rizorsi aħjar billi nindirizzaw miktar lejn il-medji tal-politika tagħna, jiġifieri flok ma nappoġġaw il-bini ta' eh, flotod ġodda bastimenti ġodda għana nejnu għam aħjar sabiex eh, konna eh, iktar eh, mezzi favur l-ambjent u naqpoġġaw anka fil-bżonijiet tagħhom. Iridu sajt illi joħloq impjiegi sodi illum l esta u ħerqana sabiex nisma l-pożizzjonijiet tagħkom permessa ta' dan id-dibattitu. Nixtieq ninformakom ukoll dwar il-passi li ser nkun qegħdin nieħdu. Aħna qed nippreparaw uh, taqsira ta' rapport uh, marbut mal-konsultazzjonijiet tas-sena li għaddiet sabiex ikun nistgħu naħdmu aħjar fuq il-bażi tal-riforma. Uh, Aħna qed nippreparaw anka laqat mal-istituzzjonijiet u l-istati membri u flimkien mal-Presidenza Spanjola il-konferenza eh, marbuta mal-politika komuni tas-sajt ser tinżamm f'Mejju. Naf li diġa semma illi hemm workshop tekniku illum illi qed isseħħ bħalissa fil-Kommissjoni fejn partiċipanti mill-Ewropa kollha. Jiddispeċini li intom ma sawx tattendu għal dan il-workshop. Dan il-workshop ilu ħafna li ġi organizzat u l-ħsib u li fil-futur naraw illi il-dawn il-laqat ma jahbtux fl-imkien. Għabbaġi tal- kontribuzzjonijiet kollha fl-2010 mbagħad issa ħankunu għad nibdew ix-xogħol għall preparazzjoni għall-2011 dan il-proċess ta' konsultazzjoni ser jkun grazzi għad diskussjoni utli minnaħa tagħkom mbagħad intom bħala koleġislaturi eh, ser tkunu il-bażi sabiex aħna natu forma lil din il-proposta u r-riforma. Grazzi ħafna. Grazie lill-Kummissarju. Nibdew bil-kellima li sejri jirrappreżentaw gruppi parlamentari. Xtaqt infakkarkom illi l-importanza ta' dibattitu huwa infurzat illi bil-fatt illi għandna aktar minn 30 kellima fuq il-lista u għandkom żmien limitat sabiex titkellmu jiġifieri jew ġobkom żommu mal-ħin allokat għalikom inkella ser ikonna nitfulkom il-mikrofon jekk intom tibqa' għaddejn wis għaliex għandna lista twila ta' kelliema dalodu u ristretti fil-ħin. Għalhekk nibdew uh, bis-sur Antinoro fl-isem l-IPP. Grazzi, Sur President. Grazzi anke l-klim li ħarġu mill-Konsell u nixtieq nirringrazzja u nawgura lill-Kummissarju l-ġdid illi llum ġela għal darba hawnhekk fostna. Naseb huwa tassew importanti dak li qegħdin nagħmlu bit-tama li dan il-Green Book ma jiġrix bħalma ġara fl-2002. Il-ġrat tal-Parlament Ewropew jgħat situazzjoni differenti għana trattat tal-Lisbona għanna l-kodeċiżjoni u naħseb nistgħu nilħu il-miri tagħna. L-iktar punti importanti ġew diġà spjegati mill-relatur u nixtieq nirringrazzja fissem il-PPE għax-xogħol illi għamlet f'dan ir-rapport. Nixtieq naħtaf l-opportunità biex nitkellem fuq is-sajt u mmur lil hemm mill-Green Book. U nitkellem dwar il-bżonnijiet tal-Mediterran. Għanna il-bżonn inħarsu is-sajjida tagħna iżda xi minn daqqiet il-pajjiżi li jinsabu f'ċertu frontieri ikun jistgħu jagħmlu li jridu. Illum il-ġurnata l-Unjoni Ewropea għandha parlament iktar b'saħħtu, kummissjoni iktar b'saħħitha u flimkien mal-White Paper nkun nistgħu naħdmu mal-pajjiżi l-oħra, mal-pajjiżi terzi dawk li mhumiex parti mill-Unjoni Ewropea sabiex nistgħu nilħu regoli komuni sabiex fuq min jiġu imposti ir-regoli ma jħassux traskurat mill-Unjoni Ewropea u inħarsu lejn l-Unjoni Ewropea pal ħabib u mhux pal għadu. Tajjeb għal tliet minuti s-Sinjur Andreas fisem il-Soċjalisti Demokratiċi. Grazzi ħafna sur President. Grazzi wkoll il-President tal-Konsill u l-Komissarju. F'dan din il-fażi jridu naraw kif ser infaslu il- uh, din il-politika komunità s-sajd, din hija sfida kbira illi anka jaffaċċaw il-pajjiżi, il-kosti, l-ekonomija u dokol involuti. Pan ma smajna kien hemm fir-riforma tal-2002 ċertu problemi u issa rridu naraw illi il-dan din politika komuni ta' sajt kun iktar flessibbli, iktar sostenibbli għaliex anka għandna problemi bil-kwoti, anka minħabba l-ammont ta' diskard ma nistawx uh, naffordjaw għam daw. Għan forma futura tal-CAP li tamela eh, t taċċerta illi aħna jkonna Eh, din il-kapacità li aħna nkunu flessibli skont il-bżonnijiet, jiġifieri li anka nkunu flessibli fl maneġjar tagħna, aħna rridu nżidu ċertu kriterji ambjentali wkoll u nagħmlu distinzjonijiet bejn tipi differenti ta' kosti, tipi differenti ta' sajt u anka bżonnijiet ta' ċertu flotot li għandhom bżonni ġo adattati aħjar, rridu nistabilizzaw anka is-suq, is-swieq u nitrattaw ukoll il-kwistjonijiet ta' importazzjoni minn ta' pajjiżi terzi. Irridu niġġieldu wkoll anka s-sajt illegali dan huwa xogħol li qed isir, però rridu nikkoordinaw l-isforzi tagħna u li jkun hemm sanzjonijiet ugwali sabiex anka aħna nkunu nistgħu niġġieldu il-sajt illegali u anka nżommu madrittijiet drittijiet tal-bniedem din il-politika komuni tas sajt tirbaħ riżultati aħjar. Aħna nitkellmu dwar il-persuni fl-industrija, irridu nirrikonoxxu l-industrija, l-kwalifika professjonali u anke għan bażi ekonomika sabiex huma jgħixu. Ma rridux ninsew anke rwol tal-nisa li huma għasak importanti wkoll eh, fej jidħol is-sajt, ir-riforma tal-politika komuni tas-sajt hija xi ħaġa iktar milli nipproduċu biss leġislazzjoni ġdida, hija parti mir-riforma ġenerali tal-Unjoni Ewropea qed nippruvaw niksbu iktar sostenabilità ta' l-ibħra u ta' din l-industrija. Irridu nkunu koraġġużi aħna u namlu din ir-riforma. Ma nix nibżaw, hemm bżonn ta' ċertu sagrifiċċji irridu neffaċċaw ċertu inkwiet wiċċ imwiċċ huwa importanti illi aħna namlu dan kollu sabiex anka nżommu stabilta l-Unjoni Ewropea u għall-ambjent tal-dinja kollha. Fisem il-liberali sur uh, Haglund. Sur President għal dak kollha illi għamlu sforzi kbar u kontribuxxew għal dan ir-rapport huwa ħsib sabiħ illi kena din l-introduzzjoni anka fil-plenarja, n-ingranza anka r-rapporter għax l-eccellenti tagħha. Eżis kollegi, l-politika komunita s sajt għandha bżonn ta' riforma. Minnaħa tal-grupp liberali kien importanti għalina illi bħala punt tatlu ikonna approċ l-istess għal kolħat naħseb li dak li sar fir rapport dan il rigward huwa tajjeb aħna realizzajna wkoll li rridu nittrattaw problemi bħal uh, discards u l-over capacity illi huma eżistenti u għalhekk illi jiena kontent ħafna illi aħna nilħqu ftehim dwar dawn it-tip ta' miżuri għaliex min jaħseb illi din il-politika ta' skartu tarimi tal-Unjoni Ewropea tista' tkun ġustifikata. Jiena ma naqbilx ma dan. Huwa importanti li deċiżjonijiet jistgħu ikunu jistgħu jittieħdu u jiġu implementati anke fuq livell reġjonali anke minħabba li sitwazzjonijiet ivarjaw jiddependi dwar li ma reġun tkun qed titkellem dwaru. Punti ieħor ta' fir-riforma u li jisar jintroduċina għala approċċi differenti fuq għal sajt kostali fuq skala żgħira. Għaliex persuna Finlandiża pala persuna Finlandiża li anka nejxina tal-Baltiku jina kontent li ċertu punti qed jittieħdu konsiderazzjoni għaliex qed ikunu ta' teddida għal din iż-żona Biex konkludi xtaqt najt li l-ftehim tas-sajt ta' terzi tal-pajjiżi terzi jridu jorbtu anka mal-drittijiet eh, tal-bniedem l ma' mal-Ginea huwa Eżempju tajja għaliex aħna votajna kontrih huwa triq tana għall-futur. Naħseb għanna dokument tajab u appunta tluq tajab u naħseb li nistaw inħarsu bil-ħerqa għal politika komuni tas sajt imtejba u ktar imsaħħa. Grazzi ħafna fissem il-grupp tal-ħodor għal żewġ minuti u nofs Signora Lovin. Grazzi ħafna, President, kollegi, Komissarju Dominaki. Meta jina Tejt nanalizza il politi komuni ta' sajt u l-konsekwenzi li għandha fl-2002 fil-Parlament Svediż kien hemm minorità li ridet tagħmel xi ħaġa biex twaqqaf l-isforzi ta' sajt tal-bakkaljaw. Is-sajjeda eh, Svediżi ġew kompensati għal din il-wafqa ta' sajt tal-bakkaljaw. Issa jekk aħna ser namlu dan aħna rrid naraw x'inhu l-impatt fuq eh, l-stocks tal-bakkaljaw ġewwa l-Iżvezja. Il-Kummissjoni ħasbet li l-Iżvezja kellha tort fir rigward tas żejjed fl-2002 kellna l-aħħar riforma tas-CFP U għek aħna kena nirrikonoxxu il-fat li kienem ħafna bastimenti li kienu edin jistadu. Aħna u koll tkellimna dwar il-ton tal-pilna blu u jekk nanalizzaw is-sitwazzjoni fil-Mediterran kontrarju għas-sitwazzjoni tal-2005 Hawnhekk qed nitkellmu dwar 34 miljun euro li jintefqu biex itejbu l-flotta tas-sajt. fl istessin għet qed isir sajt dejjed, hawnhekk qed nitkellmu dwar 5.4 miljun euro li qegħdin jintefqu biex jiġu skrepjati dawn il-bastimenti. Allura qegħdin nofqu l-flus eh, eh, mill-Ewropa fuq hekk ukoll. Jiena naħseb li rridu nagħmlu riforma tal-politika komuni tas-sajt. Irridu nanalizzaw ukoll il-kwistjoni tal- fuel tax free u koll dwar il-medzi ta' kif għanna ser sostu popolazzjoni ġewwa l-Afrika. Hemm paragrafu wieħed ħażin fir-rapport kollu, il-bija huwa tajjeb. Dan jitkellem dwar politika esterna eh, tas-sajt li qed tipproteġi l-interessi Ewropej. Jiena ma naħsibx li din hija xi ħaġa li aħna nappoġġaw fl-2010. Grazzi, Signora Levin. Issa fisem li sijar għal żewġ minuti is-Sur Grabagic. Grazie, Sur President, Komissarju, Sinjuri. Jena nirringrazzja li Sinjura Patra Neves għal kontribut taħħa għal f'dan ir-rapport. Għanna rridu determinazzjoni kbira u wkoll rieda biex nilħu kompromess u niksbu dokument tajjeb. Però dan id-dokument huwa l-bażi ta' kostruzzjoni għal politika komuni tas sajf futura li teħtieġ riforma sħiħa biex nieħdu ħsieb l-ambjent u nqabblu dan mal-wirt kulturali tagħna. l għan tal-proċess għandu jkun il-liberalizzazzjoni bbażat fuq eh, il-kundizzjonijiet li hemm fl-ipra. Dan huwa possibbli jekk nieħdu konsiderazzjoni l-opinjonijiet tas-sajjieda kif ukoll tax-xjenzati u nilħu kompromess għal metodu iktar ġust fil-futur. Il-politika komunità sajt il-ġdida għandha tati inċentiv għall iżvilupp ta' dan is-settur u tieħu konsiderazzjoni il-kriżi li toffetwa l-Ewropa. Meta aħna nagħtu attenzjoni partikolari lil l-sajt biex bekk il-ħut tajjeb saħtu f'kondizjoni tajba ma jintużax biss bħala ikel għal ħut Iżda ikonna ħut li jkun b'saħħtu u aħna rridu attenti biex dan isir. Aħna rridu sistema tajba tas-sajt biex nevitaw manipulazzjoni rridu opportunitajiet tajbin għal sajjida kollha fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-grupp tal-ICR jappoġġa dan ir rapport u qed jispera li ikun hemm bidla fis-sistema preżenti. Grazzi. Issa ngħaddu għas-sur Ferreira għal żewġ minuti. President, Kummissarju, fil-Green Paper il-Kommissjoni qiegħda tipprova tkun kreattiva, qiegħda tipprova toħloq sistema ta' drittijiet tas-sajt l-Unjoni Ewropea bħal xidritijiet tal rizorsi tal-komunità tas-sajt. Din ma ġiet trattata fl-aħħar riforma però 10 snin wara issa l-Kummissjoni qed terġa' tipprova toħroġ l-istess proposta drittijiet tas-sajt. Dan ifisser li entitajiet b'saħħithom kumpaniji b'saħħithom ser ikunu jistgħu jużaw dan il-poter u jixtru drittijiet għas-sajt f'ċertu żoni li huma dominati minn Eh, sajt lokali fuq skela żgħira. Dan jista' jagħmel ħafna sara l kosti tal-Unjoni Ewropea fir-rigward eh, tas-sajjida lokali. Għal daqstant aħna ma naċċettawx din il-proposta, din il-proposta ma tiggarantix la s-sostenibilità tal-istoks eh, tas-sajt. Aħna jekk imbija il-drittijiet l-numru mm, limitat ta' kumpaniji, dan mhux ser ifisser li l-isforz tagħna fir-rigward tas-sajt ser jonqos, anzi ser jiġi konċentrat iżejjed fċertu zoni fejn id-drittijiet ikunu mbijaw. Naħseb li rridu eh, ugwaljanza f'dan is-settur, rridu sistemi aħjar tas-suq u rridu prezzijiet aħjar għal-ħut. Eh, dan ifisser li aħna rridu nippermettu li jkun hemm distribuzzjoni tajba ta' valur miżjud eh, fil-katina. Sa' mis sajjed sal-ħanut fejn jinbieħ l aħħar prodott li maniġjar tal-stocks ta' sajt huwa b'kontradizzjoni għal eh, kontradizjoni ma mal-sistema ċentralizzata li ġiet kreata mill-Trattat tal Lisbona li jgħat drittijiet esklusivi eh, fl-maniġjar tal-istoks tal-ħut li l-Unjoni Ewropea. U importanti li il-fatturi kollha ta' kull pajjiż ta' kull eh, komunità ta' kull flotta tittieħed in konsiderazzjoni meta nkunu qegħdin naraw x'inhuma s-soluzzjonijiet għall-industrija tas sajf fl-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa differenti ħafna minn politika eh, definita b'mod ċentrali. Grazzi ħafna Assessur Bastin minuta u nofs. L-odwa tajba, jiena nixtieq nagħmel appell il-Kummissarju Damjanaki biex turi sensitività lejn il renju Unit f'artiklu 47 eh, tal-Politika Komuni tas-Sajt fir rigward tal-kontroll tal-sajt eh, Jiena kont naħseb li l-kwoti kienu għedin biex nsalvaw il-kwoti. Il-politika komunità sajt ma kienieċ ta' suċċess fi rigward ta' sostenibilità li 91% ta' sajt Ewropa ser jiġi ehm, eh, ser kollu sajt dejjed sal-2015. li nitfaw ħut mejjet li jkun diġà inqabad lura fil-baħar mhuwiex ċertament tip ta' sostenibilità. X'inhu sajt sostenibbli? sajt sostenibli huwa meta eh, persuna per eżempju tistat għal bħala passatemp. U hemm ħafna nies li għamlu dan it-tip ta' passatemp ġewwa Renju Unit. il-elf eh, persuna eh, huma involuti fil-industrija tas sajt bħala passatemp fir-Renju Unit huma jieħdu mis-sajt dak biss li jridu jieklu u għal daqstant huma jippermettu lis sajt li l-ħut li jerġa' jikber. F'ħafna każijiet dawn ikunu qed jagħmlu kontribut ukoll li programmi ta' konservazzjoni. Jekk il-Kummissjoni tagħmel dak li trid, skun qed tagħmel ħsara lil kwoti. Il-sajt bħala passatemp qed ikun huwa xi ħaġa sostenibbli u qed tiġi pratikata minn bosta nies u mhux qed jagħmel ħsara il-politika komuni tas sajt kienet kella dejjem preġudizzju kontra il-flotta tal-Renju Unit u għanda biss wieħed minn ħamsa tal-kwoti fil-libra territorjali tagħna. Irridu nuru sensitività lejn is-sajjeda ta' pajjiżna. Din kienet industrija li daħlet ħafna flus. sajt bħala passatemp u għabiz wieħed jammonta biss għal wieħed fil-mija ta' total catch ta' sajt. Il-Komissjoni turi li l-interessi tagħha mhumiex qegħdin eżattament fis-sostenibilità. Grupos kon la palabra della signora Dodds, che habla por un minuto y medio en nombre de los no inscritos. Issa naddu għas-sinjura dot għal minuta u nofs semminna netteġt. Sir President, għalija għek 20 tijaj fil-naħda fuq tal-Irlanda. L-industrija ta' sajt 27 sena ta' Polit komunità sajt edha fil-artiklu 138 ta' dan il-rapport. Dan ifisser li il polit komunità sajt kienet ta' suttess fejn l-istati membri kellhom kontroll. L-idea għalina hija li nneħħu għal kollox il politiku komuna sajt jew inkella li tirtira jirtira Unit minna biex bekk l-istati membri kunu jistgħu jieħdu kontroll tal-libra tagħhom. Sfortunatament maħniex qegħdin ngħixu f'dinja ideali. Ir-riforma ta' CFP ser tirriżulta Eh, f'sitwazzjoni mhux daqshekk tajba għal sajjeda tal-naħa ta' fuq tal-Irlanda. Dan wassal għal tnaqqis fl-industrija tal-industrija fl-industrija tagħna tas-sajt u wkoll fuq il stoks tal-ħut li l-industrija tagħna tiddependi ħafna fuqhom. U dan ġi dan rajnieh fil konsil ta' Diċembru tas-sajt u fuq id-deċiżjonijiet tal-kwoti li jittieħdu. jiena nappoġġa ir-reġjonalizzazzjoni ta' CFP kif qal ir-rapporter u jiena nappoġġa li CFP għandha tkun ibbażata fuq tliet prinċipji ta' dimensjoni ambjentali, soċjali u ekonomiċi. Jiena nispera li aħna nistgħu jista' jkollna politika li tirranġa il-konsegwenzi diżastrużi ta' CFP. Jiena nħoss li bidla radikali ser tirriżulta telf ta' opportunità oħra għall-industrija tagħna u għall-istoks tal-ħut tagħna. Grazzi. Grazzi, Sinjura Dodd. Issa il-kelima individwali jekk nitlob li l-kelima kollha biex iżommu mal-ħin tagħhom għaliex inkella sendumu. Issa, żewġ minuti, Sinjura Fraga. Grazzi, Sur President Din ir-reforma mhux ser jkun nistgħu kollox. Mhux ser ikonna iktar opportunitajiet biex ikonna CFP ta' verek ma nieħdux azzjoni issa u ser inkunu responsabbli għal dan il-falliment. Is-CFP ġiet ikkritikata għal ħafna snin u ħafna minna hija ġustifikata. Meta jkollna opportunità oħra se tkun ħasra jekk il-Parlament Ewropew ma jkunx jista' jipproponi alternattivi għal affarijiet li aħna nikkritakaw bosta dravi. Mod partikolari il-Parlament ta' sistema ta' preservazzjoni li hija ovvja ħafna li nistgħu narawha mill-istat tal-stocks u il- problemi li hemm fis-settur. Irridu naraw x'alternattivi nistgħu nieħdu dawn ġew diskussi fi design, per eżempju, sistema ta' kwoti trasferibli u l-isforzi li saru biex li produċaw riżultati tajbin ħafna u li jistaw jgħinuna biex għallin għas inkunu nistaw naġiċu kontra l-iktar industriali industrijali industrializzati. Aħna ma jistawx ikonna soluzzjoni li tapplika għal kulħadd, però fl-istess ħin irridu naraw il-possibilità li jkun hemm soluzzjonijiet differenti. Ma nistax nifhem il-kontradizzjoni, ma nistax nifhem għala jekk xi ħadd mhux qed juża għodda, per eżempju, partikolari, eh, dan għandu jieġi eh, projbit għal kulħadd. Din mhijiex xi ħaġa tajba għaliex qed tipproteġi partijiet differenti partikolari tas-settur. Is-CFP provdiet kompetitività f'dinja globalizzata tal ta' dawn il-prodotti il-politika tal-Unjoni Ewropea tkun konsistenti aħna ma nistgħux nippermettu li l-politika tal-kummerċ u ċertu regoli li qed jiġu ntużati fil-partnership eh, agreements u nipermettu l li dawn il-ħarsi il-ħassu l-kompetitività ta' sajjeda komunitari. U qed nagħmlu sar ovvjament li l-flotot ta' sajt tagħna stess. Allura konsens huwa tajjeb ħafna jekk dan jippermettilna li nagħmlu progress. Għanna ħafna problemi x'insolvu. Grazzi Sinjura Fraga, issa żewġ minuti is-Sinjura Rodust. President, kollegi, Commissario Damanaki, nilqa li sajjida kollha f'din il-Kamra il-Parlament Ewropew Inexxilu jikseb post affarijiet eh, mill-ewwel ġurnata li trattat tal-Lisbona daħal fis-seħ, aħna qegħdin naraw il-CFP. Il-rapport huwa aċċettabbli u nixtieq nirringrazzja lis sinjora Patroneves u għal dawk kollha li kontribwixxew għal suċċess tiegħu. Aħna permettejna li l-opinjonijiet tagħna ta' soċjalisti jiffurmaw parti integrali ta' dan ir-rapport dan ifisser li l-stakeholders qegħdin jiġu involuti biżjed fid-deċiżjoni, fil-proċess ta' deċiżjoni. Aħna rridu nippromovu l-attivitajiet ta' sajjeda fuq skala żgħira u komunitajiet tradizzjonali ta' sajt għaliex dawn issaħħu it-turizmu per eżempju Aħna s-soċjalisti irridu namluha ċara li waħda mill-problemi ewlenin hija l-overcapacity. Sostenibilità ekoloġika però hija il-prekondizjoni fundamentali għal sajjeda biex eh, ikun jistgħu jaħdmu. Allura rridu naraw x'inhuma l-dimensjoni eh, esterni ta' CFP. Aħna rridu neleminaw paragrafu wieħed tnejn wieħed li jagħmel eh, enfasi fuq l-interessi tal-sajt Ewropew. Irridu nġibu ruħna barra minn pajjiżna bl-istess mod ta' kif nġibu ruħna ġewwa pajjiżna. Aħna rridu nassiguraw li ma nippermettux li jintilfu flus u jmorru fidejn dittaturi korrotti. Hemm interessi nazzjonali kbar involuti hawnhekk u aħna kena dibattitu jaħraq ħafna fil-grupp politiku tagħna stess, però aħna rnexxinna noħorġu b'kompromessi tajbin u b'saħħithom meta aħna rnexxinna infasslu leġiżlazzjoni aħna rridu naħdmu flimkien u nsibu soluzzjonijiet Ewropej. Irridu immorru lil minn interessi nazzjonali. Grazzi ħafna, żewġ minuti għas-Sur Gallagher. President in Office, uh, Commissioner. Sur President, Kummissarju, nixtieq nilqa lill-Kummissarju hawnhekk fostna ġewwa l-Parlament. Nixtieq nifraħ lill kollega tagħna, Sinjura Neves, għal preparazzjoni ta' dan ir-rapport. Għanna bżonn objettivi ċari fis-CFP ġdida u jridu nikkonsidraw prinċipji ekoloġiċi, soċjali u ekonomiċi. Hemm bżonn riviżjoni prattika li tinvolvi lil kulħadd iridu li din tkun sostenibbli u li jkun iżgurat għejxien sostenibbli għas-sajjeda is-sajjieda li jkunu qegħdin jaħdmu fuq il-gżejjer u żoni kostali żgħar. F'dawn iż-żoni is-sajt ikun essenzjali bħala sors ta' impjieg. Il-biċċa l kbira tal-bastimenti għas-sajt ikunu inqas minn 15 metru u jaqbdu ammont ta' ħut li ma mhuwiex ta' impatt sinifikanti għall stocks tal-ħut. U terġaw tajt memx alternativa ta' impjek ieħor il biċċa kbira ta' dawn is-sajjida. Bekk biex nagħmel emenda illi titlob il-Kummissjoni li tikkonsidra dawn iż-żoni tant remoti. ir għandha toħloq effetti pożittivi u żdied responsabilità tal-imsieħba kollha u għandu jkun hemm CFP ġdida li tikkonsidra l-bżonnijiet tal-komunitajiet. Wara referendum li sar f'pajjiżi stess, il-Parlament Ewropew issa għandu iżjed responsabilità leġislattiva u l-Kommissjoni dan tarfu ħana l-estin ħadmu maħħom għal daqstant issa għala il-ħin Sir Gallagher għal minuta u nofs Sir Hutchton il-rapporter ta' CFP għal il-problema oriġinali għadhom emmek, kwina naqbel u fil-bosta snin ta' esperjenza tiegħi ġewwa Skozja. Is-CFP kienet waħda ħażina. Aħna rridu ġestjoni tajba u għal-stant għanna bżon approċ radikali differenti. Irridu naċċettaw il-fatt li CFP kienet falliment u rridu nagħmlu xi ħaġa dwar dan. Il-ġestjoni lokali fiż-żona ta' 12 mil sa issa kienet ta' suċċess u din kienet lezzjoni tajba. Qed infittex l-appoġġ tal-kollegi tiegħi sabiex nagħtu il-poteri lil dawk il-pajjiżi sajjieda lill-imsieħba tagħna biex inħeġġu l-inċentivazzjoni ta' miżuri fuq livell nazzjonali u lokali li jinżammu il-prinċipi ta' stabilità relattiva. Dawk li liktar iktar igawdu minn bil-konservazzjoni tal-istokiet tal-ħut, ġifir il-komunitajiet tagħna ta' sajjeda huma propju huma illi jistgħu jajdonna x'inhu l-aħjar għall komunitajiet tagħhom il-komunitajiet tas-sajjieda gaw kellhom impatt ukoll fuq is-CFP u fuq l-Unjoni Ewropea. Spiċċa il-ħin, jgħid il-President, grazzi, Sur Stevenson għal-minuta. Grazzi Komissarju, President, e permetti li nifraħ l rapporter ta' xogħol siwi illi sar f'dan ir-rapport għandna opportunità illum illi nagħmlu differenza politika li kulħadd jgħid illi kienet falliment. Iżda iridu il-bidla u ma jkunx micromanagement fiċ-ċentru ma jkunx hemm approċċ uniku għal kulħadd, kwalunkwe riforma fis-CFP għandha tinvolvi l-imsieħba kollha fl-immaniċċar tal-istokkijiet irridu nqedu il-konservazzjoni u l-ġestjoni tal-istokkijiet fil-qalba tal-aġenda tagħna sabiex tkun garantit ejxin tajjeb għal daw kollha involuti. Irridu li jinżammu x-xogħlijiet u l-istokkijiet u jekk xinna dan ikunu tassew minna progress. Grazzi. Issa għal minuta is-Sinjura Rosbach. Grazzi President. Aħna qegħdin nagħmlu riforma fis-CFP u nixtiequ li tkun iżjed ambizzjuża, speċjalment jekk nitkellmu għal futur sostenibbli għall istokkijiet tal-ħut fi pratana jiena naqbel mal-grupp tal-ħodor. Iżda f'dan hawnhekk f'dan il-moment partikolari naqbel tas-sew naħseb li rdu inħarsu l-industrija tas-sajt l-istokkijiet tal-ħut sabiex din l-industrija dawn in-nies ikollhom futur garantit. Naħseb li dak li qegħdin nagħmlu illum għandu rilevanza għal futur għaliex jekk qed nitkellmu dwar introduzzjoni ta' proibizzjoni għal frott tal-baħar f'ċertu staġuni bħal bakkaljaw u koll għalissa huwa impossibbli illi nħarsu l-istoks tal-bakkaljaw. Naseb għanna nħarsu lejn l-impiegi lokali lix il-Green Paper titlob li kunem akwakultura tajba sabiex nevitaw illi inneħħu l-ħut mill-kosti ta' pajjiżi terzi. Grazzi. Grazzi lilek minuta Astor Bronz. Grazzi, il-partit tagħna jemmen li l-preservazzjoni tal-istokijiet tal-ħut għandha tkun responsabilità ta' kull stat membru illi kollu aċċess għall tiegħu. Madankollu kollu narfu illi hemm problema Ewropea u dinjija bl-istokkijiet tal-ħut għandha ssir viżjoni tal-politika attwali u il-ħut għandu jitqiegħed lura fil-baħar jekk ikun ħut maqbut żejjed jeħud żgħir wisq. Pereżempju, naf ċittadin illi vinta nazba illi tippermetti l ħut żgħir sabiex jaħrab u l kbir ikun jista' jinħeles qabel jasal fil-wiċċ jekk ikun żejjed sabiex ma serlux ħsara. Grazzi ħafna. Issa, żewġ minuti għas-sur kadek. Sur President, Sinjuri, Komissarju, jiena nemmen il-support tal-Parlament għal Green Paper huwa kontribut essenzjali għas CFP wara rapport illi jkopri l-aspetti kollha, speċjalment il-protezzjoni tal-riżorsi u approċċ ġenerali l-protezzjoni tal-istokijiet kif ukoll gvernanza deċentralizzata tas-sajt. Jina nilqa dan ir-rapport. Franza tkun kontenta ħafna b'dan ir-rapport parlamentari u nixtieq nirgazza Sinjor għax-xogħol li wetqet dan ir-rapport semmi il-bżonn għat-tisħieħ ta' riċerka xjentifika f'dan is-settur. Irdu nappoġġaw is-sajt sostenibbli. U nridu nifmu il irdu nsegwu regoli. Għandu ikonna ir-regoli ġewwa s-suq. Kuntent bil-kompromess illi ħareġ waqt id-dibattitu tal-Kumitat. Ma ġan nitkellmu dwar drittijiet trasferibbli, iżda hawnhekk għandna għodda illi tilħaq il-bżonnijiet ekonomiċi u soċjali tagħna jiena ma naqbelx suq Ewropew suq mingħajr regoli iwassal għal spekulazzjoni bla razan. U ksur ta' drittijiet. Għanna bżon metodi ġodda għal ġestjoni tas sajt u jina unek naqbel Ma frega? Iżda għawnek nkalla nkun għadin nifacċaw il-mewt tas sajt fuq skala zaħira. Nifraħ meġiet l komissjoni Is-sur Arsenis issa għal-minuta. Grazzi ħafna, sur President. Il- CFP kienet falliment. Edin u l-istakiet tal-ħut. Nafu illi ħafna speċi jinqabdu lilin mill-limitu ta' sigurtà. Dan ifisser illi bosta drabi jinqabdu ħut waqt il-moment fil-fazi ta' riproduzzjoni, għal-sant ma jistawx joħolqu ġenerazzjoni oħra Din ir-riforma hija essenzjali, irridu inħarsu wkoll l-sajjieda biex ma jkunx hemm waqfin totali tas-sajt fl-Ewropa, ma dan ukoll irridu naqsu l flotot u l-kapaċità tas-sajt. Aħna irridu naħsbu dwar proċedura approċċ f'termini twal bil-prinċipju ta' prevenzjoni dan l-approċ irrid ikun ukoll fil-ftehim ftejmit kollha ma' pajjiżi terzi. Għadisant nitlobkom tappoġġaw dawn il-prinċipji li wasluna għal sistema ta' ġestjoni deċentralizzata għal sajt sostenibli u biex nirrispettaw l-ekosistemi marini kollha. Mm. Grazzi, issa għal minuta is-Sinjura Reimers. Sur President, Kummissarju, kollegi. Dan huwa pass wieħed fi triq twila tal-riforma tas-CFP. Nixtieq nirringrazzja l-rapporter u l-koordinatur ukoll għal xogħol siwi illi sar. Nixtieq nara riforma iżjed kompluta, iżjed ma jkunix il-kuraġġ biex nagħmlu dan huwa iżjed importanti għalina il nżommu mal-prinċipju ta' stabilta relattiva. Naħseb ta' minħar stejn il-problemi illi għanna għawnek u iġbet l-attenzjoni għal pjan ta' ġestjoni illi intalab. Is-sajt għandu importanza ekonomika u kulturali u soċjali u riforma ta' CFP il-bilanċ bejn l-ekonomija u l-ekoloġija hija ta' importanza ħarija. Grazzi issa Minuta għas-Sur Van Dalen. Mikrofon għal-kellim. Għedin nitkellmu hawnhekk dwar sostenibilità fil-Green Paper dan huwa minnu għall istokiet futuri ġewwa l-Unjoni Ewropea huwa minnu wkoll f'termini ambjentali. Sissa għadna malħaqnjomx dawn il-miri, għal-istant iva għanna bżonna riforma naqbel mal-approċ ta' reġjonalizzazzjoni li ħareġ minn ħadd il-Kummissjoni irdu niżguraw hawnhekk illi inħarsu lejn il-lat ekoloġiku il-politika tal-lum għandha wis dettalji u mhijiex effettiva biżejjed irdu nħarsu ukoll lejn il-konformità konformità illi mhijiex daqstant tajba fl-imkien id-Danimarka per eżempju hija wieħed mill ftit pajjiżi illi qegħdin iżommu mal-kwoti tagħhom. U importanti illi ċalu nis segwu l-eżempju tajjeb ta' pajjiżi bħad Danimarka. Il-Green Paper hija importanti biex nigarantixxu il-kontinuità tal-stokkijiet tal-ħut. Issa minuta u nofs assur Belder. Grazzi, Sur President. Il-CFP attwali għanda xi problemi u rridu nibdlu d-direzzjoni tagħna f'sens politiku għandna bżonn bidla radikali u risposta għal dan hija l-Green Paper. Nemmen li huwa importanti li narfu li s-CFP sa issa kienet falliment il għaliex miex implementata tajjeb, miex inforzata bizzejiet, mhux għax għandha nuqqasijiet minna fiha. Il-politika trid tiġi implementata għandha tkun iżjed sempliċi jiena kontent illi l-Kommissjoni qiegħda tħares lejn reġjonalizzazzjoni fis-settur u konformità mar-regoli. Fir-rapport illi tal-kollega tiegħi Portugiża ma nistax nitkellmu dwar kapaċità żejda jew sajt żejjed jew nuqqas ta' konformità irdu nħarsu lejn setturi u reġjuni speċjali u jkollna politika għal dawn jiena tkellimt ħafna ma dawk involuti fis-settur sejda qegħdin dejjem jikkoperaw iktar u dan u eżempju ta' kif l-affarijiet għandhom jimxu idu l-sajjida jgħinuna bl-arfin tagħhom, bl-esperjenza tagħhom. U nixtieq nirringrazzja mill ġiet ir-relatura rapport eccellenti. Issa żewġ minuti għas-Sur Tsukalas. Grazzi ħafna, Sur President. Sur Signor Kommissarju, Jiena xtaqt nirringrazzja lis sinjura rapporter Patraw Neves għal rapport eċċellenti tagħha li huwa xogħol komprensiv ħafna il-punti kollha importanti ġa semmew. Xtaqt nikkonċentra fuq tliet punti ewlenin l-ewwel il-sajt żejjed l-overfishing jeżisti dan m'hemmx dubju dwaru madwar 88% hija l-istima, 88% tal-popolazzjoni marittima hija popolazzjoni li qed eh, jinqabad iktar mill suppost ħut u ħafna minn dawn l-ispeċi qegħdin feriklu li ma jkunx jistgħu komplu jgħixu u l-ammonti tagħhom qegħdin jinżlu ma' snin. U dan is-sajt isir anka qabel il-ħut jkun laħaq il-leta li jkun jista' jipproduċi ruħu għalhekk eh, qed jaffet ħafna l-istoks. Aħna naqasna l-overfishing b'25% dawn l-aħħar 20 sena, però din attività baqgħet issir hemm dan is-sajt żejjed Pero l-istok sissa għadha ma sparixxewx kompletament, ġifieri s-sitwazzjoni m'hemmx għalfejn neżaġġerawha iżejjed li mbagħad ikun ħalu l-effetti ħżiena aħna rridu nżommu f'moħħna illi għanna l-effetti ekonomiċi, soċjali u ambjentali ovvjament rridu naħsbu fl istok imma naħsbu fin-nies ukoll. Il-ħut, in-nies, da kollha li qed jaħdmu f'dan is-settur li l-sistema ambjentali ekoloġika bħal manka qalu kollegi oħra sabiex nitrattaw din is-sitwazzjoni irridu nappoġġaw ir-riċerka. Dan huwa din hija xaġa importanti ħafna. Palma qal anke s-sur Kadek. Grazzi ħafna s-sur uh, kollega, s-sinjura Trautman. Grazzi ħafna s-sur President, s-sinjura Komissarju, kollegi l-ewwel net nixtieq ningrazzja r-rapporter kollha l-kooperazzjoni tagħhom xogħol enormi li jagħmlu minkejja l-interessi differenti li hemm. Il-Parlament eh, Ewropew jista' jikkonferma linji gwida li huma l-bażi tal-politika komunità sajd futura dan il-dokument għandu jkun ta' tweġiba għal tħassib tal sajjieda aħna rnexxina nagħmlu dan u anka il-kwota trasferibli fuq baż individwali tneħħew u għat ikun hemm anke iktar attenzjoni fuq flotot iż-żgħar. Punt ieħor u li uh, Is-sitwazzjoni għandha titjib minħabba li l-approċċ għandu jkun minn isfel għal fuq jiġifieri jinkludi wkoll lil daw kollha involuti f'dan is-settur u l-interess tagħhom u nagħtu dimensjoni iktar soċjali u umana għas-settur kollha marbuta wkoll mal-promozzjoni ta' prassi ta' sajt sostenibbli kif ukoll protezzjoni ta' stocks tal-ħut kif ukoll sistema ekoloġika tajba. Aħna nittamaw li jkun hemm riforma Eh, ambizjuża, aħna rridu niddedikaw ruħna għal dan u rridu nħu l-ambizzjonijiet tagħna anka f'dan ir-rigward. Eh, aħna ser nkunu qed nirriflettu l-impenn politiku tagħna skont l-ammonti ta' fondi li anka nallokaw għal dan ix-xogħol. Signora Bilbao għal minuta. Grazzi ħafna. Sur President, President tal-Konsil, Signor Komissarju, aħna għanna bżon ta' miżuri ċari sabiex nevitaw falliment ulterjuri u ċavetta unek partecipazzjoni l-industrija ta' sajt u l-industrija ta' proċessar u ma l-iktar ħazba dwar sajt settur sostenibli ġifiri u marritu kunu voluti fil-regolamenti palma kena diskussjoni tal-2009 jek sen se revedu dawn it-tip ta' miżuri dan it-tip fuq bażi miftuħa u aħna rridu naraw li jkun hemm sajt sostenibbli li jkun ta' garanzija wkoll għadħul ta' dawk kollha li jaħdmu f'dan is-settur rridu nżidu aktar responsabilità u ġustizzja il-fat li nindirizzaw anka li nifirdu il-sajt industrializzat mis sajt li jsir fuq skala zaħira rridu nsaħħu l-istabilita għabbażi ta' riċerka xjentifika Irdu nirrevedu wkoll l-organizzazzjoni ta' suq komuni u naċċertaw illi aħna jkollna kontrolli u spezzjonijiet fuq importazzjonijiet minn pajjiżi terzi sabiex naraw il l-prodotti li qed fl-Unjoni Ewropea jkunu tal-istess standards bħalma huma l prodotti tagħna. Dwar n-nisa eh, fl-industrija hija xi ħaġa illi ma nistgħux inwarbu lanqas. Sur Vlasak, Sur President, il- uh, Green Book fuq il-politika uh, komuni tas sajt hija xi ħaġa li nilqgħu bi kbir aħna nridu simplifikaw il-leġislazzjoni f'dan il-qasam jridu nagħmluha iktar effiċjenti. Aħna napprezzaw l-approċċ tal-Kommissjoni sabiex nadottaw strateġija multi annwali għaż-żamma tal-fish stocks kif ukoll illi nsibu kompromess bej is-sajt u l-ambjent. Il-Green Paper huwa l-ewwel pass lejn din id-direzzjoni favur riforma. Però jien nixtieq nara wkoll iktar enfasi fuq l-akwakultura sabiex nipromovu dawn l-oqsma mhux biss għall libħra manka wkoll għal Eh, zoni ta' ilma oħrajn kif ukoll zoni kostali għalhekk nixtieq wkoll koll erba' emendi. Grazzi ħafna sur Valeza għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, grazzi Sr. President. Din ir-riforma għandha importanza kbira anka fejn tidħlu l-kosti tal-Ewropa kif ukoll eh, bħala tħul, sorta tħul għal ċittadini. Hemm bżonn naċċertaw illi aħna nkunu pozizjoni illi nistgħu nilqgħu l-isfidi li aħna nixtiequ eh, nindirizzaw anka l-overcapacity per eżempju importanti illi aħna jkollna riforma u veru illi fil-bidu ta' proċess ta' riforma għadna fil-bidu ta' proċess ta' riforma imma rridu nagħmlu ċerti tibdiliet. Nixtieq nirringrazzja r-rapporter għax-xogħol komprensiv tagħha u tal-li uriet eh, l-appoċ għal riforma ta' CFP. Aħna rridu nħarsu lej l-overcapacity. Din hija l-ewwel problema li tittiġi trattata. Rridu nħarsu lej l-mekkaniżmi tas su u naraw x'nistgħu nagħmlu f'dan l-isfond. Jina naħseb li għana l-istrumenti l-odot diġa disponibli Irridu nagħmlu użu aħjar minnhom sabiex inkunu nistgħu ntejbu u niggarantixxu il-lieħ fis-settur tal-sajt. Naħseb illi anka hemm bżonn li ninvolvu l-partijiet kollha interessati u li jkun hemm iktar involviment u parteċipazzjoni milli kien hemm fil-passat. Barra minn dan hemm bżonn inħarsu lejn li maniġjar eh, mod ġenerali tas-sajt Naħseb ir-rapport juri dawn il-punti kollha jitfadaw fuq dawn il-punti kollha u jisħaq ukoll fuq l-opportunitajiet li wieħed isolvi l-problemi illi qed nafacċaw dan is-settur jekk aħna ma neħdux l-azzjoni meħtieġa qed nirriskjaw illi r-riforma li qed nippjanaw ma twassalx għar-riżultati li nixtiequ. is senjira Jota val minuta. Aziz kollegi, komissarju, din hija l-ewwel darba li jina li aħna qed naraw formulazzjoni ta' din il-politika wara t trattat ta' Lisbona. Id-diskussjoni dwar il-Green Paper kienet waħda Mbabqa u nishtiq nirringrazzja li rapporti għaxxor kollu li għamlet. Jina xtaqt najt li waħda mill-elementi ta' riforma li aktar importanti i li neħdu konsiderazzjoni u kol ser seħ x'seħħ wara il-tkabbir tal-Unjoni Ewropea fis-snin li għaddew. Jedu neħdu konsiderazzjoni wkoll il-żoni differenti u l-bżonijiet differenti nixtieq ukoll nagħmel enfasi fuq il-Baħar l-Iswed u l-korpi meħtieġa sabiex dan ikun jista' jiġi maniġġjat aħjar jedu konsiderazzjoni l-interess ta' dawk in-nies li jgħixu anke fuq il-kosti hemmhekk u dan irid isseħħ ukoll anke fil-kontest futur finanzjarju u l-bżonnijiet kollha jrid jieħdu konsiderazzjoni. Ma nsibx li għandna nappoġġaw il-proposta illi innaqsu l-ammont involuti fil flotta għaliex tista' ikollha impatt ħażin fuq dan is-settur f'dan il-mument ta' kriżi. Mikrofonu għal-kellim li jmiss. Jekk jogħġbok ġibda mill-bidu jgħid il-President Sir Davis. Nittama illi l-Komissjoni tuħun konsiderazzjoni l-vot li kellna fuq il-Bluefin tuna. Naħseb tħun konsiderazzjoni l-opinjoni tal-Parlament bekk. Naħseb illi hawnhekk qed nivvotaw għal riforma radikali. il bira ċertu membri attendew għal seminar illi jina organizzajt. Dejjem oġbitni din l-organizzazzjoni li kienet li hija sħubija bej is-settur privat u l-ambjent kellha bidu bil-mod però eh, rajna illi kellna 10% ta' sajt illi huwa ċertifikat mod eh, permezz tal-MSI. Naħseb dan huwa ta' fiduċja anke l-konsumatur u mhux biss qed iwassal l-iktar flus fil-but tas sajjieda illi eh, qed juru li x-xogħol tagħhom huwa sostenibbli. U ma naħseb huwa messaġġ ukoll lill-familja u komunitajiet tagħhom li x-xogħol ibes tagħhom lum mhux qiegħed ikun taħsara għal istoks futuri. Naħseb li l-Komissjoni tirrealizza dan kollu, naħseb nittama li l-Komissjoni ġdida wkoll tappoġġa dan ix-xogħol u dawn il-miri. Grazzi ħafna, Signora McGuinness. Grazzi Sur President, nixtieq ringrazzja l-rapporter għax uh, sħiħ tagħha mitħul fis-seħħ ta' tratat ta' Lisbona din dan parlament ġie affaċċat b'żewġ riformi importanti fosthom dik tas-sajt aħna rridu l-aħjar għas-setturi tagħna u nintejbu wkoll il-mod kif naslu l-aħjar riżultati. Għandi daqsxejn tħassib dwar il-fat li anka fl-2002 kella intenzjoni intenzjonijiet tajbin ħafna, imma ma rnexxinniex eh, nilqaw għal bżonijiet tas-settur tas-sajt u s-sostenibilità tiegħu. Naħseb illi darba għandna approċ iktar prattiku ġifiri l-prinċipji dawk ambjentali, soċjali u ekonomiċi kif ukoll il-prassi li hemm bżonn sabiex nimplementaw dan il-prinċipji. Naħseb li nitkellmu wkoll dwar il-livell lokali u reġjonali u n-nies qed ikunu mal-milquta. Naħseb jekk insommu u dimajnejna eh, il-fat li aħna forsi nistadu nqas u ikonna iktar tgawdija naħseb dinja xaġa nistgħu nitrasferxu wkoll għas-settur agrikolu. Grazzi ħafna sur Kapulas. Palma qalu anka kellima ta' qabli. Is-sajt sostenibbli mill-lat ekonomiku, soċjali u ambjentali għandu jkun fattur ewlieni fil-politika komuni tas-sajd. Diġà qed naraw dijanjosi tajjeb tas-settur permess tar-rapport, qed nissuġġerix hemm suġġerimenti għal ċertu soluzzjonijiet, qed ikkopri wkoll numru ta' prinċipji u żoni li għandhom bżonn konsens u li hemm bżonn npoġġuhom nwettquhom fil-prattika jekk aħna verament nixtiequ naslu għal politika sostenibbli għall-Unjoni Ewropea. Hemm numru ta' problemi li jridu nelbu fosthom l-overcapacity u sforzi għal uh, imma l aħjar tas sistema fiħdan il-politika umani tas sajt Emżon, għanna numru ta' suġġerimenti li jgħinuna sabiex dan il-prinċipi verament ikun sanwet u għam nittamel dan il-rapport ikun appoġġat b'maġġoranza kbira. Is-Sur Sanchez Presedo, grazzi ħafna riforma tal- din il-politika komuni tas-sajt ifisser li hemm fin-nofs eh, parti importanti mill-futur tal-Unjoni Ewropea dan qed nitkellmu wkoll dwar il-bżonn tar-riċerka u l-inħarsu wkoll lej il-provvista tal-ikel għall konsumatur kif ukoll għall sigurtà fl-ikel u importanti naraw ir-relazzjonijiet tagħna wkoll ma' pajjiżi terzi Urdu kunem uh, sajt responsabli nifokaw anka fuq l-aspetti soċjali u dawn nitrasferhom ukoll għall-politika marittima. U naraw li kunem anka l-preservazzjoni ta' risorsi kif ukoll politika ta' manager bbażata fuq it-tax u l-kwoti u għanna neħu l-kompetizzjoni mix-xirqa il-sajt eh, fuq skala żgħira u l-industri u s-sajt industrializzat għandhom bżonn ta' trattament differenti u tnejn għandhom bżonn ta' appoġġ ekonomiku. Nixtieq nifraħ li rapporter għal kisbiet tagħha nixtieq nitlob lill-Kummissjoni u l-Presidenza tal kunsill sabiex dan ir-rapport jieħdu konsiderazzjoni fix-xogħol tagħhom. Grazzi ħafna l-aħħar kelli Mr. Christensen. Grazzi ħafna, Sur President. Jina naħseb illi l-politika komuni tas sajf hija importanti ħafna. U importanti wkoll li din il-politika jkollha l-appoġġ ta' ċittadini Ewropej kif ukoll tal-partijiet kollha involuti f'dan is-settur tas-sajt għalek jina nilqa l fatt li nagħmlu enfasi akbar fuq il-level reġjonali u għalhekk niddeċentralizzaw il-miri tagħna qabel ma niksbu dan irridu nadattaw politika li hija ta' modifazzjoni għan-nies irridu nwaqfu s sajt illegali għaliex dan qed ifixkel il-pożizzjoni ta' dawk il-sajjida li verament jimxu mar-regoli. Is-sajt kostali irid jissaħħa sabiex is-sajt fuq skala zaħira jkun jista' jissaħħaħ ukoll. Irridu naraw li jkun hemm beħ bi prezz raġonevoli. Nieħdu wkoll in konsiderazzjoni l-lata ambjentali u l-istoks u naħseb li din hija riforma li verament għandna bżonn. Grazzi, wasalna fit-tmiem tal-lista tal kelliema Issa ser nadżu għal di għaw seba kollegi li jixtiequ jitkellmu Għalkemm ser nieħdu bis ħamsa, suppost nieħdu bis ħamsa, pero naħseb li nistaw naċċettaw li seba jitkellmu jekk jġobkom żommu f'moħħkom li għandkom biss minuta. is Sanchez Smith. President, Kummissarju, kollegi, Sinjuri, jiena nilqa' l-opinjonijiet f'dan ir-rapport tal Green Paper dan seħer fid-direzzjoni tajba. Aħna nabżon nikkonċentraw fuq is-sajt lokali. Irridu wkoll nieħdu ssieb l-akwakultura li qed tipprovdi eluf ta' xalijiet. L-Ewropa għandha bżonn akwakultura ta' kwalità tajba. U rrid niġdilkom l-attenzjoni b'mod partikolari għal għas-sajt tal- frott tal-bahar li għandu bżon ta' miżuri pragmatiċi u kol. Bosta kumpaniju huma mill-quta minn din il-krisi. Hemm ukoll il-kriżi ambjentali li tagħmel is-sitwazzjoni ħafna iktar diffiċli f'din l-industrija ferm fraġli. Għandna bżonn ta' miżuri temporani li jippermettu lil produzzjoni tal-frott tal-baħar biex tibqa d-dejja u rridnu nipprovdu anke biżejjed ħin biex l-ispeċi jkunu jistgħu jirkupraw u jirproduċu. Kellimni miss, Sur Alves, President, nixtieq nifraħ li rapporter u nilqa l-sajjieda li għadin preżenti lum Dan huwa rapport importanti ħafna fuq CFP u isemmi bosta miżuri importanti li ser ikunu ta' importanza partikolari għal sajjida żgħar u f'reġuni individwali. Għad ta' mendi ġew imresqa mill-Grupp Soċjalista li jemendaw il-verżjoni oriġinali tar rapport li għandu x'jaqsam ma' drittijiet trasferibbli individwali. Inser insemmi dawn l-emendi il-Grupp Soċjalista jagħti importanza lis sostenibilità u l-istabilità tal-industrija tas-sajt. U importanti ovvjament li nippreservaw l istoks eżistenti u nippermettu li dawn jispandu. Aħna rridu nieħdu sieb il-prinċipju ta' prekorzjoni u rridu noqogħdu attenti u il-kelim ġie interrott. Is-Sur Lajnen. Grazie, Sir President, jena nishtiq nibda billi nifraħ li rapporter il-politika komuni ta' sajt hija politika diskreditata u din natina l-opportunità biex nerġaw nibdew mill ġdijt Is-CFP ser terġa' tikseb il-kredibilità tagħha l-ewwel is-sostenibilità. Jekk m'hemmx hut m'hemmx futur l-industrija tas-sajt. Irridu wkoll inbasru il-futur tax se jiġri. Irridu nieħdu u ukoll l-overcapacity, irridu nsibu soluzzjoni għal dan. Ir-raba punt, irridu nirrikonoxxu l-isforzi tal-passat u koll għanna bżon politika li fija soluzzjoni ta' vera għal problema ta' discards, iġifiri rimi tal-ħut. Ir-riforma tas CFP għandha tipprovdi futur għal komunità tas-sajt għal komunità għal għas sajda tagħna. Jidirli li il-kelim ġi interrott. Is-sur Romeva. Grazzi sur President jien ukoll nixtieq nieħu vantaġġ minn din l-opportunità biex nenfasizza xi punti li jiena nemmen li huma fundamentali fir-rapport. Nixtieq nfakkarkom xi punti bħal pereżempju l-precautionary principle li huwa ferm essenzjali it-tnaqis fil-kapacità. Hija importanti wkoll limitazzjoni tal-politika ta' sussidji pubbliċi, it-titjib tal-kontroll prosekuzzjoni tal-kriminalità. Konsekwenzi ċari għal dawk li jagħmlu xi tip ta' kriminalità. U fl-istess ħin inkoraġixxu sajt sostenibbli dan ifisser li aħna rridu nagħmlu progress fir rigward tad-definizzjoni tagħna eh, ta' sajjida fuq skala żgħira. Nixtieq ukoll nsemmi r-wol u rikonoxximent tal-xogħol tan-nisa. Aħna nkludejna dan fl-emendi. Fl-aħħar jiena nagħmel importanti li nenfasizzaw fuq il-konsistenza u responsabilità ta' ftehim ma' pajjiżi terzi. Per eżempju, l-Ginea u l-Marok jobbligawna li nsemmu dan il-punt. Grazzi, Surra Meva sanaddu. Għal-kelim li miss, sur kun ħafna nifraħ li s-sinjura Damanaki u lest tħares il-qoddim għal-kooperazzjoni maħħa. Komissjoni għamlet ħafna fil-rigward ta' negozjati, irridu nieħdu konsiderazzjoni stabilizzar l avanzi li importanza kbira għal-Ġermanja. Aħna l-kol konvinti li l-stoks tal- sajt tal-ħut għadhom jiġu preservati u protetti biex nżommu il-livelli li jippermettu li sajta tagħna biex kollhom futur. Però qed nitkellmu wkoll dwar standpoints ekoloġiċi u ekonomiċi, però hemm ħafna iktar affarijiet minn hekk rridu nitkellmu dwar protezzjoni tal-ispeċi u rridu nitkellmu wkoll dwar l-impatt ta' pereżempju foki fir rigward tal-stocks tal-ħut. Aħna għandna eluf ta' eh, ta' kilometri ta' kosta u rridu noqogħdu attenti għaliex is-sajjieda l-komunità tagħhom iridu l-għajxin tagħhom iridu nieħdu ħsieb l-turizmu. Hemm bosta soluzzjoni, soluzzjonijiet irridu nsibu hawnhekk. Grazzi ngħaddu għas-Sur Sikjerski. President. Kwistjonijiet ambientali u ekonomiċi u l kundizzjonijiet tal-għajxien tal-familji li ta' ta' sajjeda għandhom ikunu kompatibbli. Fit tfassil ta' politika ġdida jridu nieħdu konsiderazzjoni l-evidenza xjentifika. Jridu nassiguraw li aħna nappoġġaw l-industrija tas-sajt permezz ta' investimenti differenti li jridu nieħdu f'miżuri soċjali, ekonomiċi u ambjentali il-politika tas sajda għandha tieħu konsiderazzjoni kondizzjonijiet individwali u il reġuni individwali u wkoll l-ibra individwali. L-awtoritajiet tas sajt fil-Stati membri individwali u l-Unjoni Ewropea għandhom jaħdmu flimkien biex jassiguraw li l-miżuri eh, ikunu mamulin apposta għal kull reġun. l ipra għandhom ikunu iktar b'saħħithom iktar sostenibbli u jridu wkoll fl istatina poġġaw is-suq. Grazzi is-Sur Kelly. Waqt seba' xhur tiegħi ta' MP għad ma ntqajt ma' nies iktar irrabjati mis-sajjieda li ntqajt fil-kostituenza tiegħi. Ovvjament għalihom is-CFP kienet ta' falliment allura riforma hija meħtieġa u mixtieqa. Għandna jridu nieħdu ħsieb l-istoks tas-sajt tal-ħut tagħna u l-komunitajiet għaliex dawn huma relatati flimkien. Irridu nieħdu ħsieb is-sajjieda iż-żgħar. Ukoll kif qal is-Sur Burns, teknoloġiji ġodda għandhom għanna natuhom importanza għaliex dawn jistgħu jagħmlu differenza kbira. U kol kwistjoni ta' riċerka għandna analizzawa. L-evidenza xjentifika għandha tieħed in konsiderazzjoni u għandha tkun waħda oġġettiva u wkoll aġġornata. Grazzi. Wasalna fit tal- eh, proċedura tal kgdi U issa ser naddu il-kelma li sur Martin Frogero fisam il-Kunsil biex ikun jista' jirreġixxi għal kontributi ta'kom. Jekk jogħġbok, Sur Martin Frogero. Grazzi ħafna, President. Jien ukoll nixtieq nirringrazzja l sinjura Patro Neves għax-xogħol tagħha. Sissa, fid-dibattiti li saru ġewwa il-Kunsill, il-Ministri appoġġaw mod unanimu l-idea ta' riforma li hija konsistenti u aħna rridu nisimplifikaw ir-regoli, rridu nirrinforzaw l-deċiżjonijiet meħuda fuq il-livell reġjonali u nappoġġaw l-aspetti strateġiċi u l-prinċipji. Aħna wkoll naqblu li għandna innaqsu id diskards u l-isforzi tas-sajt il-punti preċivi ta' konverġenza huma li nżommu r regolamenti preżenti għall aċċess għal ta' preservazzjoni ta' riżorsi fuq medda twila ta' żmien. Il-professjonisti fis-settur għandhom jiġu iktar involuti u mbagħad hemm il-kwistjoni ta' id u ċertifikazzjoni għandha tiġi rinforzata. Il-kwistjoni ta' sussidji hija waħda eċċezzjonali fil-rigward ta' kapacità. Riċerka hija importanti ħafna, l-integrazzjoni ta' kultura hija importanti u s cfp għandha tkun parti ta' politika marittima integrata. Hemm bżonn ukoll li tittieħed iktar azzjoni fuq livell internazzjonali min-naħa tal-Unjoni Ewropea. Allura hemm pożizzjonijiet varji fuq aspetti differenti. Persuni li qed jitilqu l-industrija tas-sajt hemm ukoll il-, -il tax quotas u kol tnaqis fil-discards fil-rimi tal-ħut ġifiri u kol zjeda fl-ajnuniet għal eh, sajjeda zaħr fuq fuq skala zaħra. Jena għed fil-bidu ta' diskors tijaj li kunsillu għadotta ebda deċizjoni, aħna mux nipjanaw li namlu deċizjonijiet formali qabel is-sena diħla, meta il-Komissjoni tkun prezentat il-proposti leġizlativi. Finalment, nixtieq nilqa l-settur ta' sajjeda li qegħdin hawnhekk preżenti magħna. Grazzi, issa ngħaddu għas-Sinjura Damanaki fisem il-Kummissjoni. Grazzi, President, nixtieq nirringrazzja l-membri kollha għall kontributi tagħhom din hija xi ħaġa inkoraġġanti ta' ħafna. Jiena fimt li l-iktar kelma msemmija kienet is kelma sostenibilità qafas ukoll għal ftehim ġenerali. Jema ma nistax nirrispondi għad domandi kollha li ġew imsemmija, però nixtieq nenfasizza xi prioritajiet. Sajida fuq skala żgħira u reġuni kostali huma l-priorità. Nixtieq nassigurakom li aħna ser nieħdu bis-serjetà il-kontributi tagħkom dwar din il-kwistjoni. Jiena wkoll nixtieq nassigurakom li m'għandi l-ebda intenzjoni li miħu xi miżuri ħorox dwar sajjeda li stadu bħala passatemp. Unbat hemm il-kwistjoni tar reġionalizzazzjoni nixtieq niddiskuti magħkom dwar x'eżattament qed nagħmlu biex nimplementaw dan il-prinċipju għaliex hawnhekk għandna diskussjoni importanti u kbira ħafna. id-drittijiet ta' sajt trasferibli. Jiena fimt dan huwa dibattitu importanti ħafna. Jina ma naf ser niġri, ser jiġri fi rigward tal-votazzjoni, pero din hija kwistjoni importanti ħafna. U għanna stati mem li ġa qed jimplementaw din is-sistema, allura jina nipproponi li jkollna diskussjoni ċara, forsi fiħdan il-Kumitat tas sajt. Minħabba li damu mhumiex it-tmiem ta' dialogu jista' jkollna diskussjoni tajba Għawek qed nara li għaw is-sinjura Fraga u nistgħu niddiskutu din il-kwistjoni. Kollha biex inkunu nistgħu nifhmu aħjar. Hemm prioritajiet oħrajn biex insemmihom. Hemm bżonn ta' level playing field għal Mediterran u għal żoni oħrajn flimkien ma' sajjida l-oħra ma' pajjiżi oħrajn. Din hija xi ħaġa tajba u għandna nagħmluha. Irridu kompetizzjoni ġusta bejn is-sajjida tagħna, irridu wkoll noqogħdu attenti fir rigward tar rimiet tal-ħut, hemm ukoll il-kwistjoni tal-labeling li hija wkoll priorità. Jiena nixtieq nenfasizza il-fatt li hemm bżonn ta' riforma ġdida li ser jinkludi wkoll id-drittijiet tal-bniedem fil-perspettiva tagħna. Nirringrazzjakom tal-kontributi tagħkom dan mhumiex mhijiex tmiem id-dialogu iżda huwa l bidu ta' negozjati bejnietna. Grazzi, Kummissarju. Issa nistaw nikkonkludu billi natu l-kelma li rapporter is-sinjura Patro Neves għandek żewġ minuti. Għandek isem vera sabie, sinjura Patro Neves. Isa taqat fl-imkien kollox, natura u l ipra eccetera, jita president. Grazzi. President, nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li għamlu kontribut għal dan id-dibattitu fil-plenarja u qed nistenna li intom tkomplu tagħtu l-kontributi tagħkom. Kif qalet il-Kummissarju aħna rridu nibqgħu naħdmu flimkien biex inkunu nistgħu niksbu l-anijiet tagħna. Frapport bħal dan mhuwiex possibbli li toġob lil kulħadd, toġob kulħadd. Hemm min qal li esaġerajna f'ċertu aspetti. Naħseb li bħalissa rridu nassiguraw li nużaw dan ir-rapport biex nistabilixxu bilanċ tajjeb bejn il-problemi ewlenin u biex niksbu konsens tajjeb biex bekk permessa dan ir-rapport ikunu nistgħu nikkontribwixxu u nirrispondu għal bżonn il-bżonnijiet u l-ħtiġijiet tal-settur. Aħna inna naħdmu ħafna fuq dan ir-rapport ta' it-tmexxija ta' Sinjura Fraga fil-Kumitat tas-Sajt dan ir-rapport issa qed jiġi konsidrat mill-Kunsill u mill-Kummissjoni u permezz ta' hekk ser inkunu nistgħu nagħmlu progress biex inkunu nistgħu nfasslu proposti leġislattivi għall-industrija tas-sajt. Jiena qed inħares il qudiem biex aħna nkomplu naħdmu bħala tim u nieħdu konsiderazzjoni il-konsiderazzjonijiet kollha differenti. Kull naħa tal-Ewropa tal-Unjoni Ewropea u l-industriji kollha tal-Unjoni Ewropea. U fl-istess ħin jiena nispera li nkunu nistgħu niksbu sitwazzjoni bilanċjata għas-settur kollu kemm hu biex bekk inkunu nistgħu nikkrew il-kondizzjonijiet u s-settur tas-sajt ikun sostenibbli fuq medda twila ta' żmien. Grazzi. Grazzi ħafna jgħid il-President. Issa ikkonkludejna dibattitu il-votazzjoni ser issir illum madwar si oħra fil-11 nofs. Il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna dikjarazzjonijiet mill-Kummissjoni fuq is-sigurtà tal-ferroviji, tas-sistema tal-ferroviji u s-signaling system ta'